influenza fuq dan ir-reġim permezz tal-ftehim jew mingħajr il-ftehim. Jiġifieri inti taqbel jew le ma dan il-ftehim. To answer 30 seconds. Okay, I will answer in English if you if you don't mind. Uh, well, ha nirrispondi bl-Ingliż. Il-ftehim ma enx biex l-affarijiet jimxu għalissa għaliex il-negozjati ma fukawx fuq id-drittijiet tal-bnida. Allura x'hemm bżonn? Hemm bżonn li aħna nsegwu dak li aħna provajna b'mod inizjali wkoll bħala Parlament Ewropew u biex aħna nimxu lejn ir-riformi għal dak li rridu. Aħna bħalissa qegħdin nagħtu blank check fuq dan il-kummerċ għaliex fil-verità il-Vjetnam ma żammewx il-wedi tagħhom m'għamlux dak li tlabnihom. Grazzi ħafna fidanza. da id-drittijiet tal-bnidem li huma miksura. Dawn l-affarijiet dejjem inħab u fuqhom ħabba l-prodotti tal-oriġini. Hemm ukoll problema oħra, il-problema tar-ross. Aħna fl-Italja u anki pajjiżi oħra Ewropej minħabba il ftejm li għanna mal-Minamar u mal-Kambodja fuq ir-ros dejjem aħna fl-Ewropa imbatu. Għalek, mħabbar r-ros, huwa ovvju għalek li ek aħna ma npoġġux il-kwoti dan e, se jkun ta' dannu il-settur tagħna ġifiri aħna ma nistgħux nkunu kompliċi U musakkem aħna ma nsalvawx ir-ross tal-Italja u tal-Ewropa ma rridu niffirmaw, ma rridux liġi firmat lebda FTA. Grazzi. Thank you, Madam President. Grazzi ħafna. Aħna nappoġġaw dan l-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam. Naħsbu li dan huwa ftehim tajjeb ħafna li għandu wkoll benefiċċji ekonomiċi lina l-koll fuq għanzi eh, bitneħħija ta' dawn it-tariffi u anka żieda tal-kwoti ta' tariffi u l-ftuħ tal-swi għal dawk li jagħtu servizz mill-Unjoni Ewropea illi anka natu servizz għal dawn il-ftemijiet pubbliċi dawn kollu huwa ta' benefiċċju għalina għal li nagħmlu esportazzjoni anka l-prodotti tal-bidja u anka tal-farmaceutika u l-ħarsien tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-ħarsien għad-drittijiet tal-ħaddiema, l-għajnuna favur il-drittijiet tal-bniedem u anka il ġlieda kontra t tibdil klimatiku. Dan anka għandu valur simboliku fi żmien ta' gwerer kummerċjali dan il, din is-sistema illi hija bbażata fuq ir-regoli ġusti u anka illi tirrispetta il-valuri tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nappella li tivvutaw favur dan il-ftehim. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Vint għal-minuta. Signora President, Fi żmien fejn il-kummerċ ħieles u l-kooperazzjoni huwa taħt pressjoni, mela allura huwa importanti illi aħna nimxu favur dawn is-swieq miftuħa li nibbażaw il-kummerċ tagħna fuq ir-regoli, fuq il-miżuri ġusti u għalhekk irridu narfu wkoll dan il-ftehim ma' dan il-pajjiż li qiegħed jiżviluppa. Diġà saru ratifika, saret ratifikazzjoni ta' sitt konvenzjonijiet dan huwa pajjiż illi eh, pajjiż illi qiegħed jagħmel anke r-riformi tiegħu 95 miljun persuna illum il-ġurnata iktar, eh, anzi dan, dan l-ammont ta' nies illum il-ġurnata għandhom iktar drittijiet. Dan il-ftehim mhuwiex wieħed perfett, però il-politika mhijiex negozju ta' perfezzjoni imma hija eh, negozju ta' progress u ta' titjib. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vincik. Signora President, kollegi, l-istorja writna illi l-kummerċ u s-swiq miftuħa jagħtu s sigurta u anke benessere. Fil-pajjiż tija hemm kwota ta' esportazzjoni ta' 60% 10% huma ġejjin minn barra il-pajis u kull impik jiddependi ovvjament fuq situazzjoni ta' dak il-pajis barrani u allura din it-tip ta' sigurtà irridu nżiduha il-kummerċ mal-Vjetnam huwa xi ħaġa speċifika ja xi ħaġa speċjali li xija l-ewwel darba li qed issir xi ħaġa bħal din ma' pajis li qed jiżviluppa u ġdid mill-lat industrijali dawn anka l-standards Ewropej li għandhom dimensjoni politika importanti, drittijiet eh, fundamentali li qed jiġu assigurati li anka jkun hemm eh, l-użu ta' sanzjonijiet li jistgħu jkunu possibbli. Xi ħaġa li anka semma s sur Lange dan il-kodiċi tax-xogħol illi fl-aħħar se jiġi ratifikat Naħseb illi huwa importanti li narfu illi politika ta' kummerċ ta' suċċess tissaħħaħu kol ma' pajjiżi oħrajn fid-dinja. Is-sur kelli għal-minuta. Lodwa it-tajba, komissarju Hogan u r-rapporter, Sur Bourgeois u l-oħrajn, spjegawna x'inhuma l-benefiċċji ta' dan l-FTA kemm għal-Vjetnam kif ukoll għall-Unjoni Ewropea għax l-FTA wara kollox huma eh, naraw min għandu xi gwadanja miż-żewġ naħat. Ġifiri jiena nilqa dan l-FTA mal-Vjetnam. Huwa l-ewwel eh, biċċa xogħol tant kbira li nkunu qegħdin nagħmlu ma' pajjiż li qed jiżviluppa u dan huwa punt importanti għax hija eh, mod inti tagħmel FTA ma' xi pajjiż li diġà huwa żviluppat u tfisser xi ħaġa oħra li jirnexxilek tagħmel FTA ma' pajjiż li għadu qed jiżviluppa Jiena ovvjament smajt il-punti li, li għajjimtu biex nopponu dan il-ftejjim. Imma m'għandniex niqfu għaw u ngħidu nopponuh na, rridu nirrikonoxu u l-fat li saru ħafna avvanzi u għalek tajab li niffirmaw. Grazzi ħafna. Issa, Zoido Alvarez. Signora President, Komissarju Hogan, l-FTA mal-Vietnam jibat messaċ importanti ħafna eh, fl-Europa kif ukoll lil minna għax jirrifletti il-poter li għanda, s-setta li għanda l-Europa li eh, titħol għal ftejmit kummerċjali u anki eh, topponi dawn il-populisti li jridu jagħmlu xkiel għall iktar eh, kummerċ u għanki kummerċ ħieles il-kummerċ huwa tant importanti wkoll fl-Ewropa għal dawk l-eluf ta' kumpanniji u intraprizi li forsi jaraw li hemm xaqta dawl f'suq li qed eh, se jkun ġdid meta hemm swieq li qegħdin jagħlqu għalihom. Meta nitkellmu fuq iż-żejt taż-żebbuċa pereżempju, l-imbit, l-alkohol li il ġijajs tagħhom u il-DOPs tagħhom rridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm min imur minn taħt permezz ta' dan il ftehim Iva, grazzi ħafna il-kollega Zofko. President, Sur Kummissarju, il vjetnam huwa msieħeb importanti ħafna f'din il-parti tal-Asja tajjeb ġifiri li konna iktar rabtit mill-qrib, eh, rabtit kummerċjali. Aħna għanna u qed naraw li hemm ekonomija li qed tiżviluppa ħafna. Opportunity ġodda għal kumpaniji miż fiż-żewġ naħat. Kooperazzjoni msaħħa anki Iġifiri il-relazzjonijiet fl-Europa ma din in-naħa tal-Asja. Is-suq tal-Asja. Imma parti kooperazzjoni kommerċjali rridu nżomm u demajnejna il-situazzjoni tal-dritti tal-bniedem f'dan il-pajjiż Nafu li il-gvern irrazzan il-libertà ta' religjon. Nafu ġifiri li jagħmel ħafna problemi anki għal min eh, għal postijiet fejn wieħed jixtieq jonora religjon tiegħu. Jiena naqbel ma dan l-FTA imma xorta nixtieq li dawn l-affarijiet ukoll ma nħalluhomx għaddejjin. Grazzi. Das Wort hat jetzt Bentele für għani minuta. Il-kollega Bentele għal minuta. Iva, Signora President, kollegi, jiena naqbel ma dan il-FTA bejn l-Unjoni u l vietnam għax qegħdin noħolqu iktar posit ta' xogħol, nżommu dawk li għandna, nipproteġuhom imma nkunu qegħdin u konna spin tal-qudiem iktar żvilupp minn għazzawċ żewġ naħat. Dak li huwa importanti huwa li b'dan l-FTA għanna qafas legali eh, fissa pjattaforma l-iktar dialogu għal mekanizmi li ta' monitoraċ u ta' kontrolli ġifiri hemm isu iktar sens ta' sigurtà. Inna nitkellmu mhux biss ġifri fuq il-negozju, l-kummerċ, imma il-Green Deal, id-drittijiet tal-bniedem, l-ambjent. Eh, eh, ġifri mhux qegħdin intuhom eh, reħ fil-qala kollox huwa possibbli hawnhekk għandna qafas b'ċertu parametri li jista' ukoll jagħti ikun ta' eżempju tajjeb għal ftehimiet oħra. Nispera li dan iċ-ċans naħtfuh. Grazzi. Il-kollega Pereira għal minuta. Grazzi ħafna, Senjura President, Sur Kummissarju. Dan il-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vietnam apparti li huwa vantaġġuż mill-punt ta' vista ekonomiku, diġa jista' jaħdem għax hemm kodiċi tax-xogħol fil-Vjetnam li għadda. Hemm libertajiet ukoll tal-trade unions dan kien kollu grazzi għall pressjoni li għamilna aħna forsi veru tajjeb li nkunu iktar ambizzjużi naraw li il-konvenzjoni tal-ILO tiġi wkoll koll rispettata anki jiġifieri dispożizzjonijiet tal ftehim tal-Pariġi dwar il-klima għax għall-klima ma tantx għandna ċans x'nitilfu. Huwa ftehim juri kif il-politika kommerċjali tagħna tista' tippromovi wkoll il-prinċipju l-valuri Ewropej. Sur Kummissarju kollegi, aħna tlifna r-Renju Unit imma xorta nibqgħu eh, setta kummerċjali kbira hemm bżonn nuru li aħna nistgħu permezz tal-kummerċ ukoll indirizzaw drittijiet soċjali, dritt tal-bniedem, protezzjoni tal-ambjent u anki tal-biodiversità. Grazzi. Grazzi. Aw seba persuni li jixtiequ jitkellmu matul il għaj naħseb għandna ħin għal kulħadd u nibdew bil-kollega Daily. Grazzi. President. Iva, Fil-Vjetnam il-negozju sejjer tajjeb hemm tkabbir kbir, profitti huwa ċans li wieħed jista' jisfrutta. Nisfrittaw din il-popolazzjoni ta' kważi 100 miljun persuna. Għalhekk l-istituzzjonijiet qed jagħmlu dan il-lobby kbir, eh, mhux ġifieri Eh, biex nirratifikaw dan it-trattat, tejdux li qegħdin nagħmlu dan għal benefiċċju tan-nies tal-Vjetnam, dan il-ftejim mhuwiex biex ma jibqgħux jgħixu fil-faqar. Dawn l-FTAs naraw li ikun hemm trasferiment tal-riżorsi, tal-rikkezzi u nimminaw ukoll il-posit eh, tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea imma eh, hemm ċertu mistoqsijiet arroganti li aħna jisna dejjem naħsbu li dak li kif ngħidu l-affarijiet aħna anki ikun ta' benefiċċju għan-nies bħal nies tal-Vjetnam. Hemm ħafna minn qed jedinna li m'għandniex narratifikaw dan il-ftehim. Il-kollega Bilbao Barandika.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 qed naraw eh, permezz tal-FTAs li aħna issa ilhom magħna xi ftit ta' żmien, dejjem naraw li mhux biss eh, eh gwadan kummerċjali jkun hemm permezz tagħhom imma anki nkunu nistgħu nagħtu ċertu valur miżjud peress li nħarsu l-drittijiet tal-bniedem nagħmlu press, pressjoni fuq dawk l-affarijiet li ma jkunux sejrin sew fil-pajjiż imsieħeb. Eh, ċifri mhux biss il-kummerċ internazzjonali, Hemm kull settur li jitfal hawnhekk. Irridu naraw ukoll il-produtturi tagħna dawk li jipproċessaw ukoll prodotti tal-ħut ukoll eh, drittijiet tagħhom jiġu protetti. Il-prassi tajba trid tiġi wkoll imħarsa. Nafu li hemm il-yellow card tal-Vjetnam U sakemm dan ikun hemm aħna se nkomplu ninfurzaw l-istandards in-normi tagħna. Meta nitkellmu fuq il-sajt illegali, il-kollega eh, Aħena Iva, grazzi, li konna l-FTA liberali ma' reġim auto, um, komunista dejjem biex nejdu niddefendu dritt tal-bniedem, um, dan huwa eh, dinja uh, xi ħaġa surreali u jiena mill-Belġium il-pajjiż fej surrealizmu nafu x'inhu. Imma passur burġwa, insomma, imma irridu nejdu għaliex il- dan ma jkoprix ukoll il-sostenibilità tal-ambjent. Meta nitkellmu fuq drittijiet soċjali għaliex m'hemmx sanzjonijiet. Għaliex eh, ma nitkellmux fuq dawn l-affarijiet sur kummissarju bżonn ikonna il-poter eh, politiku inti bħala kummissarju u aħna bħala parlament. Bli sds eh, dan irnexxilna nagħmlu, jiġifieri nistgħu nagħmlu dan l-istess ħaġa Kenna ġlieda li għamilna la ics u hawnhekk għandna ġlieda oħra x'namlu. Ejja, naraw li l-affarijiet li mhux qed jimxu sew nissanzjonawhom. Grazzi. Il-kollega Wallace. Grazzi ħafna, President. Sur Kummissarju, inti jettinna li drittijiet tal-bniedem hija xaġa li tassibna fil-Vjetnam, imma meta attrajna li il-dritt tal-bniedem jitħlu meta nkunu għadin nitkellmu fuq il-kummerċ għaraw x-Saudi Arabia ma l-Izrael. Nibqaw għaddejjin. nafu xie jkunu id-danni anki iġifiri in-nies tal-Vjetnam hawnhekk darboħra mhux se jibbenefikaw minn FTA. Il-problema prinċipali b'dawn il-tip ta' ftejmiet huwa li garantixxi drittijiet li jistgħu jiġu forzati għal multinazzjonali u l-investituri barranin. Ġifri, memx sanzjonijiet ta' non-compliance Ġifiri dan kollu, kif se jbenefika l-ambjent? Xe affattu. Kif se nkunu konsistenti mal-ftejm ta' Pariġi? Xe affattu. Grazzi. Il-kollega Kanjas. aħna għanna 13 il-miljon ta' importazzjoni mill-Vietnam. Irridu għalek naraw x'inhuma ir-regoli li jiggvernaw dan kollu. L-standards ambientali żgur se jmorru għall-aħjar ma nafx kif hawn nies li jridu jbidlu d-dinja bi stqarrijiet iva fuq l-ambjent wieħed jista' jgwadanija xi punt, imma dawn meta nitkellmu l-istqarrijiet ma il-ħajja tan-nies ma jġibux il-qudiem u ma ftejimiet vinkolanti li jistgħu jagħmlu dan u dan huwa eżempju ta' dan. Imma stqarrijiet li huma biss eh, mirati biex jiggwadanjaw il-voti mhux biex jirranġaw dritt tal-bniedem mhux se naslu bihom. Grazzi, il-kollega. Iva, grazzi, President. Jiena naqbel mal-kummerċ ħieles U għalhekk se nkompli ngħid li għandna nirratifikaw dan il-ftehim, imma għandi xi ħaġa li tinkwetani lili. Irridu ngħidu li meta importaw il-prodotti il tal-ikel mill-Vietnam, naħseb dan l-ammont sejola. Għalek il-mistoqsija tiegħi jien l-Unjoni Ewropea hija ippreparata biex tikkontrolla dawn il-prodotti tal-likel, ġifiri f'termini ta' kwalità, se jkonna problemi ta' eh, prodotti li jitlu b'mod illegali, ġifiri ta' eh, prodotti ta' kwalità baxxa. Grazzi. E kollega Scholz. Danke, Frau Präsidentin. Grazie, Signor President Ejjew naraw it-tieni parti ta' seklu 20 il-gwerra tal-Vietnam Agent Orange ejjew naraw daqsxejn il-vjolenza kollha illi seħħet hemmhekk. It-trasformazzjoni fil-Vietnam. Iżda dan kollu wassalna biex niffaċċaw diversi sfidi fejn il-mexxejja taqgħu illi jiftħu jiftħu lejn id-dinja essenzjalment huwa ftehim ta' kummerċ ħileġ ma' dan din ir-Repubblika kena naħtu l-opportunità mod ieħor kena nikkonkludu ftehim ta' kooperazzjoni għax dan seta' jaċċerta li jkun hemm kondizzjonijiet ta' għajxin aħjar u nkunu nistgħu niffaċċaw dawn il-problemi jiena nemmen illi Ovvjament jiena naqbel li l-konvenzjoni tal-ILO tiġi ratifikata anka l-ftejmiet l-oħra jiġu ratifikata mill-Vjetnam u jaf ikun hemm xi titjib iżda xinajdu dwar il-protezzjonijiet tal-ħaddiema dawn il-kapitoli huma neqsin u nemmen illi il-ftehim bħalissa mhuwiex kif għandu jkun. Grazzi ħafna. Nagħti kelma lill-Kummissarju Hogan. Grazzi ħafna, Signor President, u jina nixtieq l-ewwel nett li nirringrazzja l din il-Kamra tal-kontribuzzjonijiet tagħhom li jagħmlu opportunità li nirringrazzjaw ċertu nies li jkunu involuti fil-negozjati mal-Vietnam, nisa nirringrazzja l-Sur Lange, il-Chairman tal-Intel, Sur Bourgeois, rapporter u Shadows kollha li huma involuti fil-iskrutinju ta' dan il-ftejm u l-erba l-erba presidenti tal-komitati li huma li huma ukoll involuti indirettament l-eks kommissarju Cecilia Malmstrom u l-uffiċjali tad Digitrade għax-xogħol li għamlu fuq diversi snin fuq dan il-ftehim. Kif qalu diversi kelliema, dawn huma l-ewwel dan huwa l-ewwel ftehim infurzat minn dan il-Parlament nispera li jiġu approvati biex l impriżi tagħna l-SMEs tagħna li semmew minnkom ikunu jistgħu jaraw il-potenzjalu tkabbir. Ovvjament ċertu vot, ċertu approvazzjoni jwassal sinjal pożittiv għal kummerċ ġust bazat fuq il-regoli u l-valur, ħana ħan sorveljaw l-implementazzjoni għax nixtieq naqbel makom li hemm diversi kwistjonijiet iridu jiġu indirizzati u ħajjak tiġu li ħana naċċertaw li l-Vjetnam ukoll jerfa' responsabilitajt tagħhom Iżda fil-rigward tal-diversi aspetti speċifiċi li semma u ovvjament il-kummerċ huwa ħafna drabi assoċjat mal-aċċess fis-suq kwestjoni ta' reċiproċità f'ċertu ċertu prodotti anka dwar l-ikel. Nista' nikkonferma illi dan il ftejn jilliberalizza kwalunkwe kwalunkwe interessi offensivi postom l-laħam, l-imbejjet, eccetera, eccetera. u ukoll salvagwardja għal diversi kwistjonijiet eh, jaħalqu postom is-soja r-ross. U dawn iwaslu għal dimensjoni kbira fil-ftejm kummerċjali tagħna dawn l-aħħar snin fejn inkludu għal ewwel darba ftejm li ħan retafikaw salvagwardji dwar it-TRQs. Aħna wkoll għandna rikonoxximent tal mill-Vietnam f'dan il-ftejm biex l europa tiġi trattata bħala entità singola biex ħajnaqqas diversi ostakli qed niffaċċaw. Hemm ukoll il-169 oriġini ġeografika indikati fit-TST l-intejbu l-implementazzjoni l-infruzzar ta' dan kollu huwa importanti u din hija priorità għall kommissjoni l-Vjetnam u eżempju ċar fejn dawn qed jagħmlu sforzi konsiderevoli fil-TCD, kwestjoni tcd TST ħafna progress li qed isir Iġviri il-pressjoni li intom it-tapplikaw qed iwaslu r-riżultati. Ħajkonna wkoll struttura istituzzjonali permezz tal-gruppi konsultattivi li mhux jinkludu l-azzjonisti kollha involuti, is-servizzi kollha, l-imprizi kollha li ħajkollhom input fl-implementazzjoni ta' dan il-ftehim. L-implementazzjoni importanti bekk aħna qed nistabilixxu ċertu uffiċjali għall-infurzar Il-kodiċi ta' xogħol adottat f'Novembru jikonoxxi l-prinċipju tal-libertajiet ta' assoċjazzjoni li jkun hemm trade unions indipendenti li jmorru lil in mill-Konfederazzjoni tal-Vietnam. -tal Il-Vietnam bdow l-implementazzjoni għandhom master plan li ħajġi implementat sa jannar 21 u għet mill-aspetti huwa li niverifikaw il-konsistenza fostom il-kodiċi kriminali il-konvenzjoni tal-ILO ġew implementati fil bicċa kbira magħhom minnhom il-Vjetnam ħejja it-ħejjiet tiegħu Ina tajt pjantazzjoni minn dawn l organizzazzjoniet ta' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili tkellem dwar kwistjonijiet fosthom il-disfruttament ta' tfal fix xogħol li ġew imnaqsa u kien hemm impenn li kopri il-periodu ta' 21 ta' 25. ċertu stati membri tkellmu dwar id-drittijiet tal-nidem huwa minnu huwa xorta ambitu ta' tħassib mal-Vjetnam però rridu nieħdu konsiderazzjoni l-oriġin ta' dan il-pajjiż u naraw ċertu evidenza ta' progress. U anka fl-aspett ekonomiku li ntejbu id-dritt tal-bniedem huwa importanti u hemm konnessjoni bejn l-FTIPA u l-PCA li jippermettu li jkun hemm sospensjoni tal-ftehim jekk ikun hemm ċertu infrazzjoni ta' drittijiet tal bnidem sistemiċi. Għanna wkoll dialogu annwali tal-drittijiet tal-bniedem li ħasir il-ġemma d-dieħla. Jesistu diverġenzi bejnietna mhux qed ngħid il-kontra, però aħna konvinti li l-ftehim jipprovdu pjattaforma biex ikun hemm diskussjonijiet mas soċjetà tal-Vjetnam dwar dawn il-punti u din hija l-opinjoni li diversi NGOs tal-Vjetnam qed jgħidu li l-implementazzjoni ta' nuqqas ta' ftehim ħajja jiftħuha l-iktar lok għal soċjetà ċivili L-Ewropa ovvjament hija kkonċernata wkoll dwar dawn il-priġunieri politiċi għana għanna diversi kwistjoni ta' tħassib li niddiskutu diskutu fuq l-ola devel għed tiprofaw nirsistu il delegazzjoni Ewropea mux li naċċertaw li dawn il-persuni jiġu meħlusa Iżda li nattendu il-kawzi ta' mal-membri tal-familji jiġifieri u koll ġviri fl-FTA u l-IPA ser joħolqu ambjent importanti favorevoli biex dawn il-punti kollha ma jiġux injorati iżda jkunu minn ta' fuq fuq l-agenda. Jekk ma nirratifikawx il-ftehim ma jkonniex ebda strument għal riforma ta' agenda għall aġenda ta' riforma tal-Vjetnam. Is-setup istituzzjonali kifet fil-kontest ta' diversi fori huma kollha importanti. Is-sema koll l-ambjent, ovvjament l-ambjent huwa wieħed mill-pajjiżi li huwa iktar effettwat li mit fil-klima, ġifieri ċertament għandhom ċertu interess fl-implementazzjoni tal-tejn ta' Pariġi, li huma firmatarja liħ u dan, dan jissemma fil-kapitolu rilevanti hemm kol kontribuzzjonijiet li ħajaċċertaw bħal parametri oħra fejn aħna nagħmlu ftehimiet tagħna li ħajimplementaw dan b'mod vinkolanti kif iffirmaw għalih fil-fejm ta' Pariġi dan huwa mod u maniera oħra eżempju ieħor fejn qed nipprovdu qafas fejn nistgħu nimplementaw dan il-leverage meħtieġ biex dawn il-kondizzjonijiet jintlaħqu l-Vjetnam ħajjekkonkludi konkludi regolamentazzjoni dwar foresterija li ħiġu nforzati f'Ġunju u dan il ħajja ċentra illi kull merkanzija ta' foresterija li jiġu importati minn Vietnam huwa ta' oriġini legali. Dan u importanti għax il-Vietnam huwa ħab importanti ta' proċessar li jimportaw ħafna injam minn diversi reġunijiet u taħt il-VPA il-Vietnam għandu jwettaq ċertu due diligence għall importazzjonijiet tagħhom. Il-Vjetnam qed jaħdem fuq l-implementazzjoni permezz ta' diversi leċenzji li għandhom jaċċertaw ir-intraċċabilità. Iġieri suċċess partikolari dwar dan huwa il-parteċipazzjoni mal-Vjetnam fl-istadji kollha dawn waslu għal forum iridu inwieġbu, iridu inkomplu nissoktaw biex nastu fejridu naslu għall-objettivi tagħna. Dwar wara talba mill-Vjetnam ħajkun hemm qafas modern ta' protezzjoni tal-investimenti għal l-indirizzar ta' tilwim li jistgħu jinqalgħu minn dan u dan ukoll ġie konfermat bħala l-aħjar triq li għandha tittieħed skont il-qorti il-sentenza tal-qorti ta' ġustizzja. Jiġifieri l-elementi kollha huma kollha inklużi fl-IPA mal-Vjetnam li huwa wkoll pass ieħor lejn l-istabbiliment ta' orti multilaterali tal-investimenti. Nixtieq ngħid illi jekk nivvotaw favur dan il-ftejm, qed tivvotaw favur ftejm illi tina l-influenza politika u l-istrutturi meħtieġa biex ikun hemm titjib f'aspetti fosthom id-drittijiet, il-klima, l-ambjent, jekk ħat ivvotaw le ħat waslu għal riżoluzzjonijiet illi jistaw u ovvjament ma jittux jihdu konsiderazzjoni u jiġu ignorati. Dan kollu jaqat flimkien l-Ewropa u l-Vjetnam fi struttura politika, mekkanizmi ta' nfurzar illi ħajwaslu għall-objettivi komuni fl-ambiti illi semmaw f'din is-sede. U jiena naf li ħafna dawn il-punti huma ta' tħassib għal diversi snin, issa għandna mezz strutturali biex niffaċċaw dan kollu. Irridu nkunu pożittivi naċċettaw li l-Ewropej qegħdin flimkien mal-nies ta' Vjetnam u nivvotaw favur dan il-ftehim. Issa ir-rapporter sur Bourgeois. Grazzi ħafna, grazzi President, President, kollegi, Kommissarju. Fl-aħħar tad-dibattitu nixtieq nirringrazzja l kollegi tal-Kumitat Inter, Shadow Rapporters u speċjalment lill President Tana Herlange Nixtieq nirringrazzja lill predeċessur tiegħi Jan Zahnadil u nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Hogan għal kooperazzjoni valida li kellna u talli tkellem ukoll dwar l-importanza ta' dan il-ftehim jinxtieq naqbel mal-konklużjoni tiegħek sur Hogan. U nieħu nota tal-impenn ċar li jintiħat biex inti tissorvelja l-aspetti kollha rilevanti għall-implementazzjoni tal-ftehim. U l-assistenza kontinwa tal-Kummissjoni sabiex nejnu l vjetnam biex jissoktaw fil-proċess tagħhom ta' riforma u biex natu lil pajjiż l-għajnuna finanzjarja teknika biex tilħaq l-lanijiet tagħha kollegi. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet validi tagħkom ħafna mill-punti illi tkellimtu dwarhom f'dan id-dibattitu kienu punti ta' tħassib għal wkoll madana kollu jiena nemmen illi indirizzajna ħafna mitħassib li nqala matul ix-xogħol preparatorju li kellna jiena nemmen li dan il ftejn ser iservu ta' strument effettiv biex jippromovu valuri fondamentali jiġġeneraw Kondizjoni ġusti għal kwaħt il-Vjetnam ħal impenn lejn miżuri, serita ta' miżuri importanti u naqbel ma'kom sur Langen illi grazzi għal messaġġi politiċi ċari ta' dan il-Parlament qed nieħu gost ngħid illi matul il-proċess ta' negozjati tul dan id-dibattitu tul dawn l-interazzjonijiet il-gvern tal-Vjetnam wera il-rida politika ċara biex inwaslu il-riżultati fuq ċertu kwistjonijiet politiċi rwol tal-Parlament Ewropew kien u għadu essenzjali f'dan il-kamp. Aħna ser nissuktaw biex namlu segwitu tal-deċiżjonijiet u xogħol li samlu l-organizzazzjonijiet indipendenti li qed jieħdu sehem fil-gruppi konsultattivi. Wara ratifika aħna nistennew illi nsaħħu ċertu dialogu politiku mal-kollegi tagħna mill-Vjetnam għall-istabiliment ta' qafas konġunt ta' kooperazzjoni parlamentari. Aħna wkoll nistgħu nistudjaw ukoll il-proposta illi nassoċjaw il-kollegi tagħna tal-kumitat tagħna fid-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem eżistenti kollegi il-Vjetnam huwa pajjiż illi hija jinbidel. Jiena nemmen illi dan il-ftehim ser jikontribwixxi iktar u iktar lejn it-titjib tal-prosperità, tal-pajjiż, tax-xogħol, tad-drittijiet tal-bniedem u l-istandard sajxin taċ ċittadini tiegħu l-Ewropa teħtieġ għandha tappoġġa dan l-għand mod sħiħ biex inmexxu din l-aġenda pożittiva għal bidla fil-Vjetnam. U bekk insejjaħ lill kollegi tagħna din il-Kamra biex jivvotaw għada favur eh, il-konsens għal żewġ ftehimiet sabiex l-Ewropa tkun tista' ikolla rwol tagħha bħala attur ġeopolitiku u turi lill Vjetnam illi aħna sieħeb ġenwin affidabbli għallum u għall-futur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal-rapporter dan jgħalaq dan id-dibattitu l-votazzjoni s-sirada u s-seduta hija aġġornata sattita. Grazzi.